Okay, um, I have to start because I can't let the agenda get too far. Sari kolli nibda għalix imbat sari kolli nitla u bekk aħjar nibdew l-agenda sari kolli nitla u nattendi l-konferenza dwar il-roadmap jew il-blueprint sejħula kif tridu. Natikom merba l-komitat fil-komitat u jew nadottaw l-agenda ħadd ma qed joġġezzjona. Approvaw il-minuti tal-11 ta' April. It-tlieta li jentom tajjeb. L-avviżi tal-President. Rekord nista' ngħidilkom il-Press Ġenerali f'dan il-Kumitat hija li ma nibatux il-verżjoni reveduta tal-abbozz anke jek kunem hemm xi bidliet wara li jintbat l-abbozz oriġinali. Iżda minħabba l-fatt illi hemm ħafna e, bidliet importanti fil-aġenda tal-lum jiena ser nagħmel eċċezzjoni. U bidliet ewlenin għall-abbozz oriġinali huwa li hemm posponiment għall adozzjoni għal mozzjoni għal rezoluzzjoni dwar il-leġislativi, il-proposti leġislativi għal-ġejjini tal-EMU kol embidliet fil-ħinijiet għas-sessjoni ta' wara nofsinhar tal-lum. Ħan postponu għas-27 ta' Mejju l-iskambju ta' femmijiet mal-Komissarju Barnier u ġala darba naħin liberu issa ser indaħlu punt dwar ir-rapport ta' Gunner Hockmark dwar aġġornament meħtieġ in-numru tal- punti issa huma differenti meta nqablu ma la abbozz ta' aġenda li ġiet imqas l-biraħ lill-membri. U żgur li intom pjuttost imħawda. U għal-kull minn qed isegwina fuq il-web stream fuq l-internet, naħseb li għandkom id-dokumenti u xtaqt ngħidilkom dwar xisser naħd xtiq nagħti merħba li direttur ġenerali tal-Eurostat Walter Radelmacher. Għandek ħin diffiċli hawnhekk, ġejt hawn f'perjodu diffiċli ġejt wara ġimgħa ta' kostitwenza fejn ma tanċaw ħafna persuni. Imma għandna ħafna persuni li huma ħerqana li jaħdmu dwar id-dossiers tal-istatistika u jiena nista' nassigurak illi qed titkellem mal-persuni illi huma ta' bilħaq mitħla ta' din il-ħidma Grazzi tassew, ser naddikom, naddilek il-kelma u jina li ser ikonna diskussjoni interessanti wara. Very much, Mr. Chair, um, for the invitation. Grazzi, Signora President, tal-istedina, eżis membri sena ilu jina ġej tal-ewel darba unek sabiex niddiskuti l-istatistika Ewropea. L-lum nilqa il-rieda ta'kom illi nibqaw nil-taqaw ta' spiss sabiex nitkellem dwar il-trabim ta' kuxjenzal u l-responsabilità ta' dan il-settur. Jena sadisfa dwar il-progress illi sar mis-sena l-oħra Sistema Ewropea ta' Statistika li SS bl-Eurostat fit tmexxija tagħha qed eh, tina prova tal-valur tagħha f'kuntest diffiċli qed tipprovdi sensiela sħiħa ta' statistika li huma essenzjali għall politika tal-Unjoni Ewropea u livelli korrispondenti ser nurikom il-sensiela ta' statistika uffiċjali li ħarġet l-Eurostat sa' mill-bidu ta' april. Ek joġobkom għattu titwila l-hendaw ta'kom em graf u emmek tistaw taraw kem il-tqarija stampa riġna sa' mill-bidu ta' april u fil-folder xkejken ta'kom tistaw taraw l-istimi u taraw it-tlet eżempji l-inflazzjoni fil-żona euro, il-ċifri dwar il-qat u l-sqarja stampa dwar id-deficit u id-dejn. Tista' ssibu fuljet ukoll li jinħareġ kull erba' xhur u fih l-aħħar ċifri reċenti. Jiena dan ser naddijulkom fuq bażi regolari jekk tixtiequ dan huwa servizz illi jgħinkom sabiex dejjem tkunu aġġornati tistaw ukoll tniżluh mill-internet, niżlu app eh, mill-internet blaħar ċifri tal-Eurostat u tniżlu din l-app fuq il-mobile tagħkom. Din il-graf turi kemm dawn l-istatistiki, dawn l-istatistiċi huma relevanti għal dibattiti politiċi u tfassil tal-politika. Minajr statistika eh, affidabli u tajba sabiex taqdil għanijiet tagħna jista' jkun illi l-leġittimità demokratika u eh, l-aċċettar pubbliku ikun imxekke. L-istatistika, il-Sistema Ewropea ta' Statistika qed eh, taqdi l-kompitu tagħha meta tpoġġi l-istatistika kwantitattiva fil-qalba tal finanza Ekonomika ġdida u l-Istrateġija Ewropa 2020. Aħna qbilna li konna riformi legali ħoroġ sabiex eh, konna gvernanza effettiva u indipendenti tal-ISS. Issa qegħdin nitolbu għodot ta' sorveljanza effettivi u standards effettivi illi jagħtu gwida l-affidabilità, indipendenza u preċiżjoni fl-istatistika dwar finanzi pubbliċi aħna wkoll għandna sforzi serji sabiex nimmodernizzaw is-sistema ta' produzzjoni konġunta tagħna aġenda ambizzjuża immexxija mill-Eurostat għal snin illi ġejjin. Aħna qegħdin naħdmu sabiex ikonna aktar produzzjoni ta' statistika illi grazzi għall standards u l-jien Eh, u innovazzjoni tal-ħar kwalità ikonna azzjoni fil-politika eh, dwar eh, tibdil fil-klima, l-ambjent, il koezjoni reġjonali u soċjali u benessri tal-ċittadini. dana kollu din l-agenda ta' modernizzar jeħtieġi la' appoċ kontinu u fiduċa politika. Jiena unek nista' intenni ċertu livell ta' problemi fil-riforma ma' ħafna imsieħba fl-ISS fejn huma mhumiex daqshekk konvinti dwar ir-riformi li qed isiru u l-produzzjoni regolari ta' statistika aktar ġdida u li titlob aktar minna u koll il-rizorsi li qegħdin dejjem jonqsu. Aħna rridu nżommu mal-aġenda li hija tajba u effettiva. Iżda jiena Nishtiqu kol nejdilkom li għana niftu nwittu triq għal ġejjeni tal-ISS u ser nindirizza dan fl-axħar ta' diskors tiegħi. Eżis membri, jien nixtieq nifoka l-attenzjoni fuq ċertu eżempju, aħna għandna approċ dit preventiv sabiex niggarantixxu l-kwalità tal-istatistika dwar finanzi pubbliċi. Il-notifika tal-IDP ta' april ta' 22 ta' april ma podġit l-ebda riserva jew emenda fuq id-dejta nazzjonali għattini darba. Affarijiet ġod oħra kull eh, kwarta sena aħna nirrapportaw dwar id-dejn tal-gvern u d-deficit u kull xar aħna nippubblikaw Eh, flash estimate dwar l-inflazzjoni fi zona euro. U bekk sa mill-aħħar starrija tal-istampa tistgħu issibu wkoll eh, l-informazzjoni dwar il-kontribut tal-enerġija u l-prezzijiet tal-ikel għall-inflazzjoni in ġenerali. Din hija ta' importanza likom. Kollaborazzjoni mal eh, l-Uffiċċju tal-Istatistika fil-Greċja qed tkompli minkejja diffikultajiet l-isforzi qed irendu u qegħdin ukoll nagħmlu progress tajjeb sabiex il-sistema griega l-Elstat tal-istatistika terġa' tibda taħdem. Ma minna l-ebda riserva fuq il-figur fuq ċifri ta' deficit u d-dejn tal-Greċja għas sid darba nfila sa' mill-ħarifa tal-2010 rridu nibqaw proattivi sabiex ikonna stabilizzazzjoni ta' sistema grega tal-istatistika. L-Kommissjoni adottat deċiżjoni ġdida dwar l-Eurostat fi 17 ta' settembru ta' sena l-oħra pala segwitu għad deċiżjoni l-President Barroso sabiex jati l-portafol tal-istatistika l-Kummissarju Semeta f'Novembru 2011 dan jisħaq dwar ir-rieda tal-Kommissjoni illi tuża l-marġni politika politiku tagħha taħt trattati attwali sabiex tappoġġa riformi u tmexxi permess tal-eżempju l-att delegat dwar il-multi tal-istatistika fil-qafas tal-istatistika tal-IDP issa jinsab fis seħħ Aħna żammejna mal-mandat tagħkom dwar is-six pack f'rigward ta' trasparenza, sħubija u kollaborazzjoni ma' żewġ kolleġislaturi. Dawn is-setat tas-sew ser ikunu eh, setat illi huma siġenti fir-rigward ta' riżorsi, il-ħin u l-arfin Imma din hija għodda li għandha tkun proporzjonata skont iċ-ċirkostanzi l-Eurostat ser juża setat il-ġodda ċertu kura u b'realizmu. Il-negozjati dwar il-sistema ġdida tal-kontabilità leża 2010 issa tlestiet u l-kompromess aħħari jinkludi impenn ċar minn ħatana sabiex inkomplu niżviluppaw kopertura sistematika tal-contingent liabilities u nirrapportaw b'mod regolari li l-Parlament u l-Kunsill ser namlu l-almu tagħna sabiex niżguraw l-implementazzjoni effettiva tal-EZA 2010 u din ser tibda minn Settembru 2014 kif maqbul. B'ambizzjoni kbira aħna qegħdin nippruvaw inwittu it-triq għal data finanzjarja tal-gvernijiet li hija paragunabbli. Aħna lestejna rapport ta' fattibilità dwar l-standards ta' kontabilità Ewropej għal ġejjieni għas-settur pubbliku EBSAS li ġi mitlub mis sixpack Aħna qegħdin naħdmu dwar eh, kejl aħjar ta' progress sostenibilità ambjentali u kwalità tal-ħajja. Fit-taljem ilu aħna proponejna seġ ġdid ta' accounts ekonomiċi ambientali kif aħna għedina li ħanamlu fl-2011. Din ser tkun għodda aħjar sabiex nifmu aħjar id-dimensjonijiet ambientali tal-ekonomija. Intom ukoll ser tirċivu din is-sena rapport dwar is-segwitu konkret illi inata l-inizjattiva GDP u l-ILIN e kif mitlu per regolament EZA 2010 fl-aħħar net l-Eurostat tibqa' s sors ta' referenza għall-utenti internazzjonali u nazzjonali u dan jinkludi il-naħat politiċi, il-naħat tal-medja u kol ta' riċerka. Eżis membri, l-agenda ta' riforma tagħna mi jissert tmajna fi xogħol li ġejjin. Ser niġbet l-attenzjoni tagħkom għal proposta tagħna sabiex nemendaw il-liġi tal-istatistika ir-regolament 223 2009. Il-Kummissjoni tħoss illi huwa meħtieġ illi aħna nżidu garanziji ġodda għall-Istituti Nazzjonali ta' Statistika l-NSIs dwar l-indipendenza tagħhom, is-setat ta' koordinazzjoni u dritt għall-aċċess għal sorsi amministrattivi. Aħna wkoll qed nipproponu illi kull stat membru jiffirma impenn dwar il-fiduċja fl-istatistika bħala għodda pubblika u politika illi tagħti permess illi l-standards li huma maqbula fuq eh, livell Ewropew ta' bilħa eh, jidru fuq livell nazzjonali. Iżda il-proposta qed isibu reżistenza b'saħħitha fil-Kunsill il-bieraħ kien hemm negozjati interistituzzjonali li bdew u ser ikomplu jiżdiedu fil-ġimgħat li ġejjin. Nixtieq intenni llum illi l-aħħar kompromess Rrit jizgura il-standards stretti u garanziji applikaw fuq livell kemm nazzjonali kif ukoll Ewropew għaliex jekk le aħna nistgħu nikkompromettu id-dritt u l-allokazzjoni effettiva tal-irwoli, l-kompiti u responsabiltajiet fl-ISS għabbażi ta' produzzjoni minn isfel għal fuq u assigurazzjoni ta' kwalità minn fuq għal isfel. Jina nafda illi l-appoċ attiv ta'kom palma ġara fir riformi preċedenti ser jgħina nippreservaw l-ambizjoni u realizmu tal-proposta oriġinali tagħna. Aħna rridu nassiguraw riżorsi finanzjarji adegwati għal programm ta' Statistika Ewropea 2013-2017 ġala darba negozjati fuq il-pakket għall MFF 2014-2020 jintemmu b'suċċess. L-Eurostat palissa qed ħejji proposta tal-Kummissjoni għal regolament dwar il-dispożizzjoni u l-kwalità tal-istatistika għall-MIP, il-proċedura ta' sbilanċi makroekonomiċi. Għall-Eurostat jidher biċċar il meta l-istatistika tiġi użata bħala indikaturi għal anijiet amministrativi u ta' tfassil ta' politika, il-ħtieġa għal proċedura ta' monitoraġġ tal-kwalità vinkolanti u b'saħħitha issir xi ħaġa ta' bilfors li ma nistgħux nevitawha. Irid ikun hemm stress test u dawn irdu jkampaw meta jkun hemm l-istress test. Jiena nistenna li l-proposta tagħna ser tiġi adottata mill-Kummissjoni dal-waqt f'Mejju u aħna nsabu ħerqana illi naħdmu fil-qrib ma' ekon sabiex nibbenefikaw mill femjiet tagħkom dwar din il-proċedura ta' monitoraġġ ta' kwalità u koll għal diskussjoni li timxi ħarir matul il-proċess ta' leġizlazzjoni. Aħna ser niżviluppaw l-istadi bikrija għal proġett fuq medda twila ta' żmien għall-Lepsas il-proġett il ta' standards ta' kontabilità u kol ser ninnegozjaw il-proposta għal kontijiet ekonomiċi ambientali. Aħna u kol ser natu garanziji legali għall-istatistika dwar id-demografija. Sabiex, inkunu nistaw nużawhom għal paragonabilità u jkollna kwalità tajba tagħhom f'dibattiti kruċali pal pereżempju l-infiq pubbliku, il-politika ta' koeżjoni u l-investiment pubbliċi l investimenti pubbliċi. Riformi legali huma meħtieġa iżda waħedhom mhumiex biżejjed. Aħna għandna l-aġenda tagħna sabiex nimmodernizzaw il-metodi ta' produzzjoni fiħdan li jessess aħna nżommu mal-viżjoni tagħna eh, li jurejna fil-komunikazzjoni dwar il-metodu tal-produzzjoni tal-istatistika tal-Unjoni Ewropea 2009. Din mhijiex xi ħaġa faċli xi 350 regolament tal-istatistika ser jimbidlu u jiġu integrati f'arkitettura legali ġdida illi għandha tippermetti l-Istituti Nazzjonali ta' Statistika sabiex jużaw sorsi multipli ta' data innaqsu ix-xogħol doppju u jipprovdu sinerġiji u flessibilità kif huma meħtieġa. Aħna għandna eh, nuqqas ta' rieda fuq livell nazzjonali għal oħra hawnhekk illi ikunem sim ta' sorsi ta' dejta li jkun hemm dwar ir-regoli ta' konfidenzjalità l-istati membri mhux qed jużaw l-użu l-odot flessibbli mod partikolari l-atti il-delegati skont l-artikolu 290 ta' TFIU. E Jiena perswas illi ġala darba din il-vizjoni titpoġġa fis-seħ minna ser jibbenefikaw l-atturi kollha tal-ISS u ser tejn sabiex Eh, ma jkunx hemm daqshekk skarsezza ta' riżorsi. Eżis membri kif qed qabel aħna rridu nirriflettu dwar il ġejjieni tal-istatistika Ewropea dwar kif eh, l-istituzzjoni u s-setup tagħha għandhom jiġu riformati sabiex inkunu nistgħu nindirizzaw l-isfidi li għandna qudiemna. Modell ġdid ta' statistika Ewropea jidher li qed ifetx minħabba li għanna sfidi gbar dimna dan il-modell eh, huwa e, mibni fuq tletanijiet bażiċi l-indipendenza, is-saħħa u l-effiċenza. Ir-riformi tagħna waslu biex seru waslu biex jagħmlu bidlit legali skont it-trattati attwali u bekk irridu li konna sistema reali ta' statistika Ewropea bħala it-tweġiba istituzzjonali. Dan id-dibattitu ser kun ta' u f'waqtu l-iktar għaliex qed jaħbad ma' dibattitu dwar bidliet possibbli fit-trattati intom forsi tafu illi li MU il-gvernanza ekonomika l-ġdida u tfassil ta' politika l-ġdida jina jkolli nejt illi teħtieġ bisħieħ statistika affidabli u ta' kwalità għolja. Intom għettu il-statistika uffiċjali, l-affidabilità, l-kwalità u l-suffiċenza tagħhom għandhom ikunu marbuta ma' EMU ġenwina, jena nappoġġa l-appoġġ ta'kom. Jena napprezza l-appoġġ ta'kom, mod partikolari il-rapport ta' novembru 2012 il-Konsill Ewropew li kien jinkludi l-istatistika Ewropea fost bosta messaġġi politiċi u prioritajiet L-istatistika uffiċjali tajba hija strumentali għal tlieta minn erba pilastri. Infrastruttura solida hija b'saħħitha sabiex jaħ taħdem l-Unjoni Baġetarja kif ukoll l-Unjoni Ekonomika. Huma iċavetta għal trasparenza akbar u aktar affidabilità. Il-Parlament Ewropew kien forza ewlenija f'dan ir-rekord u nittama li jibqa' hekk fil-kontribut li jmiss għal dan id-dibattitu aħna fih dan l-Eurostat pala servizz tal-istatistika tal-Kummissjoni natu widen għall linji gwida ta'kom, għal femijiet ta'kom intom tejnuna illi nizviluppaw aġenda ta' riforma importanti. Issa din l-aġenda jistħu illa illi titkattar, illi tikber, sabiex ikolla ġejjeni aħjar. Signora President, eżis membri nishtiq nikkonkludi billi nisħa li l-aġenda ta' riforma tagħna hija tajba u diġà qed trendi b'riżultati konkreti. X'nistgħu nitalmu mill-istorja? Deċiżjonijiet tajba huma fil-qalba ta' gvernanza tajba. L-istatistika kienet waħda mill-komponenti tal-amministrazzjoni pubblika meta il-forma moderni ta' stati nazzjonali tnediet fil-bidu tas seklu 18 fl-aħħar ta' seklu 18 u l-bidu ta' seklu 19 issa wasalna f'perjodu fejn il-proġett Ewropew wasal fi statiħu l-istorja tgħidilna li l-istatistika uffiċjali għandha tkun sinkronizzata, parti sinkronizzata minn dan l-iżvilupp. L-integrazzjoni Ewropea hija f'sali pittoro fejn sistema Ewropea tal-istatistika ġenwina għandha ta' kompanja EMU ġenwina. L-status quo mhijiex alternattiva. Edin jiżviluppaw eh, tal-bit tal bit għall informazzjoni u l-industrija tal-informazzjoni tiftaħ għall-opportunità għall-opportunitajiet u titlob għal flessibilità msaħħa bekk għandna bżonn ta' aġenda ta' modernizzar u jiena naħseb li dan din għandha tkun l-ambizzjoni, il-missjoni tal-Eurostat ta' snin li ġejjin. Intom tkomplu tappoġġaw eh, sabiex din eh, l-aġenda issir realtà. Sabiex naslu għand l-utenti u ċittadini in ġenerali. Grazzi tas-sew tal-attenzjoni. Thank you very much. Uh... Grazzi tassew. Kif diġa qed il-membri hawnhekk huma ħerqana illi jiżguraw illi l-Eurostat ikolla setat tajba u koll tixref snijena turina xis-sarraf għalix esperjenzajna diġa bosta problemi fejn l-istatistika ma setax tinżam fuq livell Ewropew daqs kemm xtaqna illi tinżam. Għandi M'għandix lista ta' min jixtieq jitkellem, forsi tajdu li zven li għam, bus probabli. Nibdew bik. Nibdew bik li jam, għaliex palissa qed tinnegozja flimkien miħej l-qafas dwar l-istatistika u issa inti rappreżentant tal-Parlament dwar eskep pozizjoni perikoluża għaliex jiena kont qed immexxi sir President imbagħad eh, ħada Edward Fidej u sar Ministru u ma nafx ser jiġri lil hemm hekk jogħġbok. Merci Sharon. Grazie Sharon. Lodwa Tajba, Direttur Ġenerali. Ixtieq nirringrazzjak tal-introduzzjoni. Ovvjament aħna naqblu ma ħafna mill ehm, milanijiet li semmejt. Bħal dawk li għandhom xaqsmu ma' Sistema Integrata Ewropea għall-Istatistika għal governanza makroekonomika u qed naraw ħafna bil fl-opinjonijiet tagħna bej l-opinjonijiet tagħna anke trialogu tal-bira, u għal sant nispera li nsibu soluzzjoni malajr kemm jista' jkun. Issa dwar l-indikaturi li inti semmejt. Hemm uħud li huma importanti għall governanza makroekonomika. Per eżempju, indikaturi tal-budget. U l-lum aħna rajna li l-indikatur ewlieni iġifiri l-indikatur tal-deficit tal-budget u fil-fat e, dak li qed jiġi diskuss fin negozjati bejn il-Stati Membri l-Kummissjoni f'Semestru Ewropew u l-Kummissjoni llum flimkien ma' ta' pajjiżi iddeċidiet li tnaqqas e, time schedule għal tnaqqis ta' deficit billi testendi 3% għal iktar minn sentejn. Dan ġej mill-fat li ħafna minn statijiet ta' mill-kapijiet ta' statu gvern għal-jom iktar ħaġa importanti u l-lum huwa il-għanijiet tal-budget strutturali iktar mill-li jaraw il-deficit prezenti u għanda stant nistaw nifmu eżattament xinu dan it-ħassib tal-kapijiet ta' statu gvern biex ikollhom stabilizzaturi ekonomiċi li ikunu hemm fi żminijiet ta' riċessjoni. Inti laħar darba ġejta unek u koll u aħna saqsejnik mistoqsija dwar l-istatistika strutturali, structural statistics, u inti sorprendejtni meta għet li memx mandekx indikaturi fuq id-deficit strutturali u ħafna mill-istati membri illu għandhom trattat budgetarju fejn l qofol huwa fil-fatt id-deficit strutturali għal daqstant il-mistoqsija tiegħi din. Huwa possibbli li nniedu dibattitu dwar il- rilevanza ta' din l-idea ta' deficit strutturali biex bekk nikwidaw il-politika makroekonomika ġewwa l-Ewropa u Ovvjament mbagħad ikun hemm dibattitu fuq il-bini tal-indikaturi strutturali li l-ekonomisti qegħdin jiddiskutu bħalissa u għandaqstant din hija statistika li tkun stabbli fuq medda twila ta' żmien marbuta mal-rata ta' tkabbir potenzjali li jista' jkun hemm li tista' tivolvi biss fuq meta twila ta' żmien u wkoll id-deficit strutturali li jkun indikatur u li jkun biss shorter għaliex um, dan jivolvi biss fuq medda qasira ta' żmien għal raġunijiet li mbagħad wara jkollna nispeċifikaw għaliex ovvjament is-sitwazzjoni ekonomika għandha impatt fuq l-istruttura ekonomika u jina nista' nifhem li l-Eurostat għandha dan l-indikatur li tant kontroversjali fost l-ekonomisti. Issa minħabba li dan huwa fil-qofol tad dibattitu tagħna nixtieq inkun naf eżattament jekk nistgħux eh, nibdew eh, dan il-ħsieb anke forsi b'mod informali. Dwar dan l-indikatur, għaliex jiena eh, din l-impressjoni li fil-fatt dan ser ikun importanti ħafna fil-perjodu li ġej, per fi Franza jista' jkun hemm żewġ punti ta' differenza meta nikkalkulaw il-deficit strutturali. Da' sant irridu dibattitu għandna bżonn ta' approċ u l se tkun preżenti f'dan id-dibattitu. Grazzi. <clears throat> well, thank you very much for your... Grazzi, grazzi ħafna l-mistoqsija tijak li twassalni biex inqis ir-ruoli differenti tal-atturi kollha f'dan id-dibattitu u nishti immur lura dak li għal motta kif inti formulajt il-mistoqsija tiegħek. Aħna li nagħmlu l-istatistika għandna nkunu parti minn dibattitu dwar l-indikaturi kull meta jkun hemm dibattitu dwar l-indikaturi minn lat politiku jew nkella minn lat ta' riċerka. Aħna li nagħmlu l-istatistika spess ehm, spiss jisna nqodu lura biex nidħlu fil-wall tal-indicator um, designer. Aħna fil-fat niproduċu data solida u għanna kunu edin madwar il-mejda meta l-indikaturi jiġu diskussi. Iżda, aħna maħniex fil-fat l-arkitett tal-indikaturi u għal-daqsab nishtiq mwilur dak li jena s sena l-oħra. Jekk il-deficit strutturali u għiex xi ħaġa li nistgħu naqblu fuqha fid-dibattitu politiku bħala indikatur ġdid din hija kwistjoni mbagħad jekk dan l-indikatur il-ġdid jistax jiġi meqjus mod tam njerbat fuq din hija kwistjoni oħra responsabilità tiegħi taqa' fuq it-tieni mistoqsija. Jiena xorta waħda l-ura lura milli nimpenja ruħi fisem l stat biex t-dizinja indikatur uħor li jismu structural deficit, għaliex dan jinkludi għatta komponenti oħrajn ukoll li huma diffiċli t-kejlom, għandhom ħafna konvenzjonijiet u wkoll hemm komponenti li mhumiex daqshekk ċari għal mm, min jagħmel l-istatistika mod uffiċjali. Allura, naħseb li dak li ser nagħmlu aħna huwa fil-fatt li nwessaw l-ambitu biex bekk il-building blocks kollha legali li inti għandek bżonn biex tagħmel id-deficit strutturali ikunu hemm. Jekk inti tanalizza il press release li inkluża, eh, inkluża fil-handout li għandkom qudiemkom, tindunaw li il-press release fuq id-dejn u d-deficit hija ħafna iktar wiesa meta tinkludi għatta elementi li ħana ma komniex koprejna xi tliet snin jew erba' snin u għal tant il-contingent liabilities fil-forum kollha tagħhom ser jiġu inklużi flimkien mal-deficit um, għal stant il- rwol legali għaw lini tagħna huwa li natu um, definizjoni għal uh, dejn u deficit ta' Maastricht u ninkludu komponenti li huma importanti għad dibattitu li jinti semmejt. Thank you. Verna, you wanted to ask a question. Vielen Dank, uh, Herr Rademacher. Äh, Sie Grazie, Sir Rademacher. Inti konfermajt għal darbohra li wara ħafna snin inti u l-autorità tiegħek issa għandhom iktar poteri. U għalda stant, l-ewwel mistoqsijiet tiegħi hija din. L-awtoritajiet kollha nazzjonali huma lesti li jkoperaw magħkom jew għad hemm problemi. It-tieni mistoqsija kont denti li bizzejiet li battilna dell informazzjoni ta' spiss bid-data bażika u jien għandi mistoqsijiet dwar kem dwar il, um, din id-data b'mod partikolari għal żewġ punti. Skont l-istatistika li battilna inti, qed nitkellmu dwar 16.9% dan u għazida ta' 16.9% ta' popolazzjoni totali u nixtieq inkun naf eżattament kif qed tiddefinixxi dan. U mbagħad in-nies li qegħdin friski ta' povertà jew inkella esklużjoni soċjali li hija tinfil-mija għal darborna nixtieq nkun naf definizjoni ta' dan. It-tielet mistoqsija tiegħi din dwar il-gwaljanzi ekonomiċi li ġa ġejt mistoqsi dwarhom dawn kemm hija ġurnata data tagħkom u x'bidla qed tistennew sal-2000 wara l-2012 fil fil-istati membri ta' zona euro, l-17 istat membri ta' zona euro. Nibda billi nirrispondi, l-għonet, grati ħafna l-mistoqsija ta' konsern tijak ser nirrispondi dwar ir-rida ta' iktar kooperazzjoni minnaħat tal-istati membri. M 350 regolamentazzjoni statistika li tirregola ir-rida għal iktar kooperazzjoni, rida għal kooperazzjoni, aħna unek Ġed nitkellmu dwar sistema li kienet hemm fid-disajnijiet fejn l-awtoritajiet nazzjonali tal-istatistika kienu liberi li jkopjaw jew le. Issa huma obbligati legalment li jikkooperaw. Għandna setting legali issa u l-Eurostat ovvjament għandu il-poter li jinforza il-liġijiet statistiċi u dan huwa fil-fatt dak li aħna nippruvaw aħna nagħmlu. Aħna naraw li jkunem compliance ma leġizlazzjoni statistika għal kull tip ta' statistika. U ovvjament din hija stoqsija ta' kemm aħna ser nitlu fid dettal fir-rigward l-infurzar tal-liġijiet u kemm huma kemm il-liġi tippermetti eh, il-produzzjoni tal-istatistika iżda fil-prinċipju nixtieq ngħid mhix biss kwistjoni ta' rieda li tikkopra mal-Eurostat, is-sistema Ewropea tal-istatistika hija fil-fatt sistema li hija bil-liġi u għal daqstant l-istati membri iva jimxu skont il-liġi b'mod ġenerali. Issa dwar il-mistoqsijiet tiegħek fuq id-definizzjoni ta' faqar u l-iżvilupp ta' Ta' l izbilanċi makro, l-makro imbalances, id-definizjoni ta' faqar. Nxekin naqra fej edha. Din edha wara il-transfer soċjali din fil-fat bejta li ġiet wara dabra ta' kamp nazjonali statistika soċjali u għal sant nafu xinu ma' transfer soċjali minn stati differenti u għalla sant u importanti li jittieħdu konsiderazzjoni għaliex il-sistema soċjali fis-27 stat membru hija differenti, pjuttost differenti għal daqsant ir-rata ta' faqar tista' tiġi kalkulata wara li tkun ikkalkulajt uħat in konsiderazzjoni social transfers. Ser neġu nċekja fej edha. Din jana naħseb il-mistoqsija li saqsejt inti, iva u edha. dak li t tista' tara hawnhekk huwa fil-fatt indikaturi differenti għal-nis f'riskju ta' faqar jew jew inklużjoni soċjali wara t trasferiment soċjali u 16.9 hija fil-fatt id-dejta li għandek tieħu konsiderazzjoni jekk inti titqabbel ir-riskju ta' faqar bejn l-istati membri. Din tinkludi u tibbilanċja sistemi soċjali differenti. Għattini mistoqsija, it-tini indikatur. Um, Inugwaljanzi ekonomiċi ġewwa l-Ewropa dwar l-inugwaljanzi ekonomiċi fl-Ewropa, aħna publikajna għall-ewwel darba il-lista tal-indikaturi għal scoreboard tal-macro imbalances u dan kien flimkien mal-bidu tal-proċedura u għawnek kien għan ixtieq nerġa' nerġa lura sena d-dieħla la darba jkonna sistema ta' monitorat għal dawn il-proċeduri tal-izbilanċi għaliex edin fil-bidunet ta' din is-serje u jiena hawnhekk ukoll nixtieq nirreferi għal dibattitu fil-Kunsill u il-konklużjonijiet fuq il-, konsil macro balance su situazzjoni għall stati membri differenti. Uh, äh, ammutsritik. Mistoqsija oħra ta' segwitu dwar ir-riskju ta' far. Kif tiddefinixxi dan? Dan huwa persentaġġ eh, x'ingħidu dwar definizzjoni wkoll. Jekk inti tajt 50% per eżempju, kull minu il-fuq u senjur, kull minu għaktar li sfel u għafir. Eh, Xini il-definizjoni mm, ta' dotaw? U valur relativ jew xie tip ta' indikaturi uħor li jentom tużaw? Għalli jekk u għet relativ, għal daqsant ma nafx kif jista' jimbidel, jekk kullħat isir senjur fuq l-istess rata di kwissjoni ta' distribuzzjoni eh, tal-tħul, distribution of income Iva, huwa kif qed tinti, eżattament kif qed tinti din hija ehm, miżura relattiva ta' distribuzzjoni tal-tħulu ehm, tal-faqar fis-soċjetajiet u għandaqstant din hija kejla kontra e, fir-rigward tal-medja eh, eh, tal-familji u jekk inti tkun eh, iktar l-isfel minn ċertu threshold meta mqabbel mal-medja tal-soċjetà tiegħek, hemmhekk inti mbagħad tkun friskju ta' faqar. Għal daqstant huwa minnu allura li dan l-indikatur huwa indikatur ta' l-uniformità ta' l-income distribution u mhux indikatur ta' faqar qed nitkellmu dwar dak li qed nqisu aħna aħna nqisu l-standard li huwa meqjus fuq livell internazzjonali u huwa meqjus fuq livell tal-Unjoni Ewropea. U qegħdin friskju ta' faqar f'sitwazzjoni ta' dan it-tip iva, iżda għandek raġun mhijiex mhux faqar totali, iżda huwa tip ta' faqar relattiv fiħdan kull soċjetà u fiħdan kull stat membru think statistics also show uh, that Naħseb li l-esklużjoni soċjali tmur it-fit ma' povertà relattiva. Anka jekk inti sinjur pjuttost sinjur f'pajjiż pjuttost sinjur tista' wkoll tkun esklus jekk inti tqabbel dak il dik ir-rikkezza eh, relattiva ma' pajjiżi li huma ħafna iktar foqra. Zvenik kjoġbok, Rawanet, grazzi ħafna tal-li jgħatawnek mana u tal-li kellek għandek deċidejt li t-diskuti dan mana. Waħda mill-affarijiet li aħna isna fil-passat kienet id-disponibilità ta' data tal-2020. Aħna għanna l-indikaturi ewlenin li qbilna dwarhom hawnhekk fil-Parlament u fil-Kunsill U aħna qed konċentraw fuq risorsi riz dwar, dwar din id-dej u dwar din id-data, issa kiena meta jiena rajt il-website tagħkom kelli xi problema biex insib ċertu data blenija. Id-data, l-aħħar data li kien hemm disponibbli kienet fl-2010, għal dan sab dinja problema għaliex jekk inti intom qed impenjaw ruhkom li tikkonċentraw fuq dawn iċ-ċifri u li tagħmlu dawn iċ-ċifri disponibbli u mbagħad l-indikaturi li huma ta' rinnovabbli u l-emissjonijiet ta' CO2 u riski ta' faqar l-aħħar dejta li għandkom fuq il-website ta' komija tal-2010. Għallin assista tajtuna dan il-browser li juri u kol ċertu ottimizmu lat ieħor għaliex hawnhekk qed maraw li ġa is-sajf fuq il-browser un nisper li b'amana iżda fit-tejbel li għandna hemm nota il-paġina li ma tantx sabiħa li ma tantx nifhimha lanqas u din tirreferi eżattament għal din id-data. Għaliex hawnhekk f'daqqa waħda u naraw li d-data tal-2011-2012 għal-faqar u l-emissjonijiet ta' CO2 jidru dawn, iżda fil nota fih il-paġina hemm miktub u jkolli ngħid li l-Ingliż tiegħi mhuwiex daqshekk tajjeb biex nifhem dan, qed tgħid dejta l-2010 u 2011 flok 2011 u 2012 rispettivament. U l-istess għall 2009 u 2010 flok 2011 u 2012. Nishtiq nkun naf għalfejn id-data għal dawn l-indikaturi ewlenin miex edha fuq il-websajt tagħkom xini raġuni ma ċert li miex l-istituzzjoni tijak eh, li waslet għal dan, hemm raġuni żgur u għalfej ma stajtux tatuna din id-dejta u l-enija u s-ser jiġri biex dan jimbidel u jimbidel malajr kemm jista' jkun. Aħna wkoll nistaqsu fir-rapport annwali tagħna ta' tal-Eurostat li il-website issir iktar user-friendly, ġifiri tamil iktar faċli li inti tipproduċi grafs sempliċi li ċittadini jistaw jaraw u jużaw il-lat tekniku tal-website minn dak iż-żmien law għadu ma nbidel xejn u għal stant nixtieq nkun naf eżattament meta ser tagħmlu dawn l-isforzi biex din id-data tkun iktar attrajenti għal nies li eh, jorġbuhom iktar affarijiet viżwali u ma jixtiequx jaraw tables iżda jippreferu graphs u jipproduċuhom huma stess anke jekk mhumiex esperti tal-IT. Dawn huma qgħud mill-ewwel mistoqsijiet tiegħi, grazzi.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 Sfortunatament. Mela, ħanibda fuq il-website. ħana mal impenn minna ħati għaj, bil-mot il-mot ħandaħlu elementi li huma jamlu aktar faċli għall-utenti u eh, nirreferi għall-istatistika illi hija eh, spiegata li qiegħda fil-parti tal-website tagħna fejn eh, għandna il-klim about statistics. Hemmhekk aħna qegħdin nispjegaw l-affarijiet permezz ta' graphs u għanna u koll parti fil-website fejn qed inkludu u koll odda vizuali pal per eżempju l-arloċ ta' ċiklu ta' negozji u li wieħed jista' jużah biex jagħmel l-indiċi tal-prezzijiet fuq. Il-website il tal-Eurostat ħadiħu xi sena biex titlesta għax aħna marbuta minn eh, limitazzjonijiet tekniċi imma qegħdin naħdmu fuqha. Iġifiri internament qegħdin namlu progress u nispera li meta nerġa' niġi hawnhekk ma jkollokx għalfej toqgħod tirrepeti dawn il-mistoqsijiet li dik ma miltli il-messaġġ tija jiena fimtu. Dwar il-data li mhix ekonomika u kemm tkun aġġornata, mela, il-dik tal-ambjent u l-dik tal-emissjonijiet ta' CO2 u dak soċjali naf il-sorsi tad-data tagħna huma blura, veru. Il-problema hi illi il-ġbir ta' din it-tip ta' data jieħu żmien U l-informazzjoni li ġbarna sissa e, kienet suppost data strutturali. Saħna rridu nitrasferixxu għadina il-buwa f'data għal medda ta' żmien qasir. U għalhekk e, id-data tkun kompatibli ma dik marbuta mal-makroekonomija e, U fil-rigward ta' CO2, aħna t nippruvaw noħorġu b'dawk li jsejħu flash estimates. U għal CO2 ħajkonna nilimitaw l-innanfusna l-ONET għal CO2 marbut mal-konsum tal-enerġija, ġifiri mux il-figura sħiħa tal-emissjonijiet ta' CO2, imma eh, dan ovvjament huwa qed juża ħafna CO2, mux se jkollna ġifiri s-sorsi li ħirġin mill-agrikoltura, per eżempju, maħna qed nippruvaw noħorġu b'dawn il-flash estimate biex ikollna soluzzjonijiet ta' malajr din naħdmu kol ma' numru ta' stati membri b'mod partikolari dawk l-istati membri illi huma affettwati mill-kriżi biex nikkalkulaw dawn l-estimi ta' malajr, eh, flash estimates, għad distribuzzjoni ta' l inkam għal l-indikaturi eh, soċjali. Il-messaġġ huwa ċar, fimtu, u Jina nemmen bisħieħ illi anka din il-problema aħna lesti ħankunu kapaċi nsolvuha ovvjament għal numru uh, limitat ta' indikaturi nkunu lesti li insolvuwa fi żmien qasir. Grazzi ħafna. Ħanieħu il-mikrofonu fisem l-aldi u fismi Aħna smajna dak li inti qed dwar l-atti delegati u l-fiduċja u l-impenji u aħna ħankunu qegħdin nagħmlu mill-aħjar nistgħu fil-trialogu, negozjati ta' trialogu li eh, ġejjin biex isir progress inti semmejt Eh, eh, il-responsabiltajiet kontingenti, il-contingent liabilities li mumiex parti mill-kriterji ta' Maastricht u illi daw ħajkunu disponibli flimkien mal-kriterji ta' Maastricht u għalek din se tkun odda tajba biex wieħed ikun jista' janalizza so xinuwa eżatt kif qegħdin l-affarijiet eżattament palissa fl-istati membri. Edin fil-proċess li niddiskutu fil-kuntest tal-garanziji tad-deposits l-iskemi marbuta ma' dawn u anka il- il-direttiva tal-irkuplu rezoluzzjoni eh, eh, u anka ehm, il-kumpens fil gwalt DGS u il-rezoluzzjoni tal- marbuta mal-prevenzjoni, għadna ma spiċajniex in-negozjati, e ġifiri l-affarijiet mu kollha kolla ċari e, kem nixtiequ, pero ovvjament għawnek edin nitkellmu dwar somom gbar ta' flus. Għandek xi rakkomandazzjonijiet ta' kif dawn aħna nis l-istati membri għandhom isuhom dawn nafu li ċertu pajjiżi dawn jintefaw fuq il-balance sheet tal-istat tal membru bħala assi. Umbat il-naħa ta' responsabiltajiet emmek għanna il-contingent tiġi trattata bħala contingent liabilities, ġifri mux bħala e, responsabilta assoluta bħala absolute liability. ġifri għawnek għanna naqra um, affarijiet kontroversali anka ta' kif wieħed qed jakkumula dawn il-fondi f'ċertu stati membri. Grazzi tal-mistoqsijiet tiegħek, eh, nirringrazzjaw Nisa informak anzi tal xogħol qed isir bejn eh, l-Uffiċċju tal-Istatistika Nazzjonali u l-Eurostat u x-xogħol qed isir din is-sena kif qed tiġà fir risposta tal-mistoqsija li għamluli fil-bidu ħan nestendu il-set tad-data fuq il-deficit u id-dejn u bobligi marbuta mal-balance sheet li kobru u kol il-liabilities tal-kumpaniji pubbliċi u anka l-garanziji li joħorġu mill-gvern anka l-obligi li huma mhux ġol balance sheet fl-istati membri fir rigward ta' subijiet bejn il-privat u l-pubbliku u anka fejn hemm self li mhux qed jimxi non-performing loans u anka il-kooperazzjoni bejn il-korporazzjonijiet u il-gvern. il dawn huma ħafna affarijiet eh, bl-standards ġodda tal- eh, Zama tal-kontijiet fuq livell nazzjonali tal-2000 mill-2010 lawn għanna u koll eh, liabilities li jisejħu implicit liabilities anka jekk dawn mumiex qed jiġu iffinanzjati jew kapitalizzati mill-istat membru. Ġifieri l-lista hija waħda twila li jiena ħanatijilkom aktar u qudiem għal użu uh, uh, fil-parlament uh, jekk il-punt tijak mhuwiex inkluż, jo le jiena ma nafx perena nkun kontent illi ninkludih jekk dan għadu mhux qiegħed ikun meqjus. Thank you very much. Um, do we have anybody else wishing to Nirringrazzjak għaw xaħat jħol jishtiq jistaqsi xi mistoqsija. Jekk ma ħadd iktar li jixtieq jitkellem, mela żven jista' jerġa' jitkellem iva? Fil-rapport tal-Parlament fuq il- il-programm tal-istatistika Ewropew aħna tlabna li jiġi ink jiġu inklużi aktar figuri u jinxteħet aktar dawl fuq l-ekonomija soċio ekonomika dik soċjali u ekonomika, ġifiri dik li miex la publika u as mi, privat, mi privata fis-sens illi ħaddaħal profit. Iġifiri, et nitkellmu hawnhekk fuq fondazzjonijiet, assoċjazzjonijiet u affarijiet oħra bħal daw illi għandhom ħafna importanza, importanza fajnejn iċ-ċittadini. Lema attivitajiet intom eh, ħat implementaw l-artiklu 4 tal-programm tal-Istatistika Ewropew f'dan ir-rigward u l-istess għal mistoqsija tal-ekonomija moħbija, ix-shadow economy. Naf illi aħna eh, meta nitkellmu dwar dan is-suġġett il-ċifri tal-Professur Schneider huma kwotati minn kulħadd U jekk tħajsu lejom u kien hemm ħafna diskussjoni dwar il-metodoloġija, wieħed jista' jistaqsi ħafna mistoqsijiet kritiċi, ma nafx jekk intom x'qegħdin tinvestu f'dan il-qasam biex ikolkom aktar data uffiċjali u preċiża fuq l-ekonomija moħbija illi ovvjament hija wkoll element importanti meta wieħed jiddiskuti l-evażjoni tat-taxxa. Thank you very much. Grazzi ħafna. Iż-żewġ elementi li semmejt il-komponenti ekonomiċi li huma inklużi fil-GDP u ċifri marbuta magħhom ġifiri fir rigward ta' tranzazzjoni li jisiru fis-swieq monetarji. Għalina huwa diffiċli fir rigward tal-ewwel waħda Iġifiri, l-assoċjazzjonijiet li kun għedin jaħdmu um, minajr ma jdaħlu profit. Diffiċli biex wieħed jazzilhom mill-figuri tal-GDP kollha. Normalment, bażi tajba biex wieħed jasal għal konklużjonijiet fuq id-daqs u d-dimensjoni ta' dan is-settur huwa ibbażat fuq l-użu matul is-servizz eh, tal-użu eh, eh, sorry, skużawni, is-surveys li jsiru tal-użu tagħhom. Sissa dan mhuwiex komponent illi jgħad flaki marbut ma' leġizlazzjoni tal-istatistika. Minnaħa l-oħra em, numru ta' stati membri li qegħdin jagħmlu dawn it-time use surveys għabbażi ta' 10 snin. Għalhekk aħna qegħdin ma' mal-istati membri biex ninkludu em, eh, ehm, din it-tip ta' survey fis sente jew tliet snin li ġejjin ġifieri bejn il-meta jsiru ċensimenti ta' eh, pubbliċi matul il 10 issir din it-tip ta' survey li semmejt. Umbat ikollok stampa aktar sħiħa tal eh, dawn it-tip ta' eh, assoċazzjonijiet li jaħdmu mingħajr profit u dawk li kun għadin jaħdmu bil-profit. Umbat dwar l-ekonomija moħbija, il-shadow economy, hemm estimi fil-kidba eh, tal-Sur Schneider, jiena musa noqgħod li kummenta fuq il-kwalità Inti tista' tagħmel il-konklużjonijiet tiegħek jekk trid. Jiena żgur minn is-sena timbrom eh, bit-timbru tal-istatistika. Aħna bdejna inizjattiva fuq it-talba tal-Kummissarju tagħna biex niġbru data, data fuq din l-ekonomija moħbija li mhix xi ħaġa faċli. Min issa nimpenja ruħi illi ħajirna xienna noħorġu b'dejta uffiċjali għal kull stat membru fis-sena li ġejja. Imma dawk l-istati membri illi investow um, f'din eh, il-kustjoni u ma lessi li koperaw għamana, nispera illi nkunu eh, nista, nkunu nistaw il-qoddim fi xur li ġejna tu risposta aħjar fuq dan l-aspet. Gider mawħat aktar interessat, mela nixtieq uh, għalek uh, nistaqsik xaħġa oħra l-għonet, nir-ingrazzjak tal-li inti ħataħdem fuq it-tini parti u għatajb ħafna l-min uh, juhu deċizjonijiet li kunem affarijiet konkreti f'dan ir-rigward. Huwa diffiċli palissa għax xaħat li ma jridx ikun uffiċjali, kif se tkejlu b'mod uffiċjali? Nafu li fil-literatura eh, relevanti wieħed għandu disponibli indikaturi biex ikejjel din il-ħaġa, pero jena nix inkun naf. Jekk inti inti xqed tippjana li ħataħdem fuq dan b'mod sistematiku, naf li kien hemm eh, programma soċjetà ċivili finanzat mill-Unjoni Ewropea biex jipprova ikejjel l-affarijiet sistema f'Heidelberg anka li pruvat eh, tkejjel x'qed jiġri fil-ekonomija eh, soċjali u dik solidarja. Eh, l-affarijiet iridu jisiru b'mod sistematiku minn fuq livell Ewropew biex wieħed ikun jista' jserraħ moħħu fuq iċ-ċifri li joħorġu u l-użu tal-żmien huwa indikatur, huwa wieħed mill-indikaturi, imma kuzzjoni oħra hija jekk l-istati membri jistawx inħeġġuhom illi il-figuri iżommuhom separati eh, fil-rigward tal-atturi fil-forom differenti legali tagħhom. Eh, forsi l-artiklu 4 fil-programm tal-istatistika Ewropea ikollu eh, eh, eh, l-użu mhux biss tal-żmien biex ikun jista' jkejjel din it-tip ta' domanda. Wina nixtieq li inti taħdem aktar fuq dan naf illi din mhix xi ħaġa li ħadd iksepp riżultati mal-ewwel għax hemm bżonn ta' bidla kif l-istati membri pereżempju iżommu id-data fuq it-taxxa u l-impjieg biex wieħed ikun jista' joħroġ imbagħad ċifri separati. Uh, thank you very much. Grazie ħafna. Nifem il-mistoqsija tiegħek hija waħda pertinenti, wila uh, pertinenti għal żmien twil, sissa però ma kenniex il-rizorsi biex natu priorità lil dan. Biex inkun onest miegħek, il-setta prioritajiet għal sistema statistika Ewropea, tal-istatistika Ewropea għandha x'taqsam mal implementazzjoni ta' għodda bażika eh, eh, skont il-pakketta għodda biex nejtek li għandhom xaqsmu mal-makroekonomija. Il-istati membri ħajkollhom jinvestu, ħajkollhom jinvestu Eh, biex ikollhom biżed kapaċitajiet sal-aħħar tas-sena id-dieħla fuq l-eża ta' l-2010. U mbagħad forsi nkunu nistgħu konna żmien biex inħarsu lejn din l-ekonomija soċjali u eh, ta' solidarjetà eh, fil-snin sal-2017. Imma ma naħsibx li bħalissa għandna disponibbli l-kapaċitajiet neċessarji Eh, il-kallimi, il-membri parlamentari jajtina jiddispjaċini, eh, nid-dizappunta ruħi meta nisma dan eh, Eh, eh, fejn f'pajjiż bħal tiegħi jekk tispara fuq fenek eh, ikunu jafu, u mbagħad ma jkunux jafu jekk jekux 5, 10 jew 12 fil-mija tal-attivitajiet ekonomiki hija minn dawk li qed jaqlaw il profitt tiegħu le, ma nistax nifhimha din hija xi ħaġa li l kontribuzzjoni ekonomika ġifieri ta' dan is-settur volontarju xi ħaġa hija xi ħaġa li ċittadini jafu biha Fil-wat illi aħna flok nieħdu inkejlu daw l-affarijiet, inkejlu l-ħmerijiet. Meta ħanniġu ir-rispettati aħna? Aħ eh, irrispetti idu nisbuħ jekk nuru dan f'dejta uffiċjali, ġifiri, istituzzjonijiet. Eh, fil-istati membri, inti għettaj li ħajkunu uh, bizlin wis biex ikejlu jekku miex f'dej, f'dejn jew f'deficit u ma jistawx ja jitolbu xejn aktar, għax kull ma jikalkolaw dan biex jikonformaw ma leza, jiena ma nafx, jiena nishtiq li program tal-istatistika Ewropej jkun veru wieħed serju, għax li għanna mek jirrifletti l-importanza li dan il-parlament qed jagħti b'mod regolari lil dan is-settur u lil din l-attività attività ekonomika li mhijiex xi ħaġa żgħira. Um, I think we're, we're, we're drawing to a close. Naħseb illi wasanna biex nalqu għawek, jiena nixtieq nżid xi ħaġa għawek. E, e, Sven e, fil-ħsibijiet tiegħu nafx qed jipprova jgħid qegħdin f'dan il-proċess aħna ma' ħafna stati membri mhux ma' kulħadd veru Eh, u għedin għed eh, isiru bidlit anka radikali eh, fċertu ċirkostanzi anka fil-motta kif jonfqu il-flus. Imma, meta wieħed iħares lejn ċifri aħarin u tipprova mbagħad tidħol fid-dettall tagħhom biex tara eżattament x'fihom u x'kien effettiv ukoll u x'kien anqas effettiv Eh, fil-kejl fil illi kun ittieħed, eh, wieħed ma jasalx għal konklużjoni, imma huwa importanti illi wieħed ikun jista biex ikun effiċenti jekk ikun hemm bżonn u anke jekk tkun ħadd tagħmel tnaqqis, eh, inti tkun Eh, tista tażel l-affarijiet il-fatturi li ma jkollhomx daqshekk effett disastrous u li jistgħu waslu għal eh, telf ta' xogħol u anka għal faqar, ġifieri li wieħed jikseb l-istatistika bażika Eh, anka minn dawk li mumiex meqjusin bħal indikaturi ewlenin, eh, xorta t tissir xi wieħed ikun jista' bat eh, eh, juhu ċertu informazzjoni dettaljata u neċessarja. Ir-risposta issa jiena nista' nirreferi biss xinu x'inhuma l prioritajiet Aħna, ovvjament, nimxu mal-pariri ta'kom kem jista' jkun biex naraw eżattament fejn edin il-prioritajiet, fejn e, nistaw e, nġibu eh, il-dettalji e, biex naraw l-affarijiet fil-dettal, um, anka jkun kunem bżonn innaqsu d-dettal minn postijiet oħra. Imma Palissa naħseb jiena fuq livell Ewropew dinija ħolma, ħolma sabiħa, ma jfissirx ma nix noħolmu, rridu nixu però bir-riżorsi skarsi li għandna u biex namluhom disponibbli għal xi domandi xi talbiet ġodda e, huwa diffiċli għandna bżonn riforma fil-programmi tal-istatistika li jiena tiġa semmejt, iġifieri fil-pakketti il-kbir kollox jidħol, imma prioritajiet ġodda jfissru riddu naqsu mill-prioritajiet li tiġa għanna u din hija xi ħaġa diffiċli għax għall eh, talbit tad-data eh, dejjem ikun hemm eh, għal ċertu data hemm ċertu talbiet u ovvjament fuq naħa l-oħra sib talbiet minn ħaddieħor. Jiġifieri inti tifhem illi it-twaqif tal-prioritajiet hija xi ħaġa li wieħed jipprova jagħmilha forma ta' pakkett. Ma nistgħux aħna naċċettaw ħaġa mbagħad iridu naqsu naħa l-oħra. E, Ġifieri biex iżidu l-programm fuq naħa, e, il-programm tal-istatistika rridu bil-forsi naqsu minnaħa l-oħra u din hija xi ħaġa diffiċli. Forsi e, huwa veru li ċertu affarijiet iridu jinbidlu matul iż-żmien u nifhem ukoll dak li inti qed tgħid dwar il-riżorsi limitati. Imma, għanna bżon illi nifmu aħjar l-impatti tal-miżuri tal-awsarità tagħna eh, forsi mhux kollox jista' jinkiteb mill-istatistika. Mela, il-membri deħlin għal punt li miss għall-aġenda tagħna nirringrazzjawk u aħna ħerqanin ħafna li nerġgħu għawk hawnhekk fostna.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 namlu namlu test tal-votazzjoni biex nizguraw illi it-tamiret jaħdem. Ser nejdu tridu nispiċaw qabel il-ħin minu favur. Disa għadhom maftux il-buttuni. Għafsu il-buttuna, ekk jaġobkom. Għaliex jista' jkun hemm xi ħadd li qed jafas imma mhix qed tiġi rreġistrata. Fadal erba tlieta tnejn persuna waħda. Għatfadal persuna għanna 33 illi eh, huma markati u 33 li votaw tajjeb wisq. Mela kollox qed jaħdem kulħadd jixtieq li jispiċċa mill-aktar fis possibbli tnejn għadhom ma jafux tajjeb wisq. Għandna il-riżoluzzjoni dwar il-bilanċ bejn is-sessi fis-settur ta' servizzi finanzjarji, paragrafu wieħed u tnejn imblok minnu favur. Kontra, astensjonijiet. Jaddu paragrafu tlieta, emenda tlieta minnu favur, kontra, astensjonijiet ma taddix, emenda erba favur kontra astensjonijiet taddi. Paragrafu erba, emenda ħamsa favur kontra astensjonijiet taddi, sitta favur kontra. Astensjonijiet naħseb illi ma taddix, naħseb illi ma ddiċ, bekk ejon namlu verifika emenda sitta. votazzjoni magħluqa, 15 favur u 20 kontra bek ma taddix paragrafu 5 emenda 7 favur kontra astensjonijiet taddi paragrafu 6 favur kontra astensjonijiet taddi paragrafu 8 favur kontra emenda 8 favur kontra <coughs> verifika dwar l-emenda 8 Naħseb perdu nżidu person oħra favur. Kulħadd vota, xi ħadd għadu ma Favor and 16 against, so that is carried. Amendment Setax favur, setax kontra, bek taddi. Amenda sa favur. Kontra, astensjonijiet. Naħseb illi għaddiet imma jew nagħmlu verifika dwar emenda numru 9. Emenda 9. Irridu nżidu persuna ħra li favur fl-aħħar, votazzjoni magħluqa. 20 favur, 15 kontra għal darboħra. Bek taddi emenda 10 favur kontra. Astensjonijiet ma taddix. Stess maġġoranzi, emenda 11 favur kontra. Astensjonijiet verifika verifika dwar emenda 11. Umbat irridu nżidu persuna waħda fl-ħallija kontra. Votazzjoni maluqa. 17 favur u 18 kontra. U bekk ma taddix. Emenda 12 favur kontra. Astensjonijiet ma taddix. Emenda 13 favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda 14 favur kontra astensjonijiet ma taddix. Emenda 15 favur kontra astensjonijiet ma taddix. Test oriġinali, paragrafu 8, favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda 16, favur kontra, astensjonijiet, verifika dwar l-emenda 16. Jeħtieġ la verifika, irridu nżidu persuna waħda fl-aħħar kontra. Votazzjoni magħluqa 18 favur, 17 kontra, għal stant taddi. Mhux qed inkunu konsistenti hawnhekk tgħid il-President, emenda 17 bekk taqa' emenda 18 hija kompatibli minnu favur kontra. Assenzjonijiet verifika dwar emenda 18 ukoll. Rridu nżidu persuna favur. Votazzjoni malu 30 favur u 5 kontra bekk għaddit bil-kbir. Emenda 19 favur kontra astensjonijiet taddi 20 favur kontra astensjonijiet ma taddix. 21 favur kontra astensjonijiet D 22 A. Bek issa għanna paragrafu 11 favur kontra astensjonijiet taddi. blok premessi minn A sa G minn favur kontra astensjonijiet taddi, emenda wieħed favur kontra verifika dwar emenda numru wieħed għaliex il-votazzjoni mhix ċara rdu nżidu xi ħadd favur fl-aħħar votazzjoni magħluqa 20 favur 15 kontra bekk tgħaddi. Premessa j favur premessa j favur kontra astensjonijiet tgħaddi. Emenda numru 2 favur kontra astensjonijiet aħjar illi namlu verifika dwar premessa dwar emenda numru 2. Don zidu persona da favur, votazzjoni malu ta' favur, 18 kontra bek ma dix. Nivvotaw dwar il-tekst oriġinali tal-premessa k, favur, kontra, astensjonijiet ma taddi, eh, taddi, issa unblock, citation, citations kollha kemm huma favur kontra astensjonijiet jaddu il-koll vot elettroniku dwar it-test e kif emendajnie. Għandi mistoqsija waħda dwar paragrafu 7 l-emendi maddewx imma ma votajniex fuq it-test oriġinali imbagħad. Emenda 13 13 diet. Iva, ma dik kienet kompatibbli ma kienieċ qed tieħu post it-test oriġinali. Jekk kompatibbli mat-test u bekk hija addizjonali addizzjonali u bekk dik timplika u xek iva. Jekk tgħaddi xi emenda minnhom, il-11 ma ddiet, it-12 lanqas, it-13 għaddiet. Imma, it-13 kienet il-parti kompatibli biss li kienet kompatibli ma paragrafu 7 u kol kienet tkun kompatibli ma l-emendi numru 10 u numru 11. Iżda hija tieħu post it-test oriġinali. Qed tifhimni? Ek taħdem is-sistema għalhekk paragrafu 7 kif ukoll emenda 13 bħala it-test tagħna. Bekk ser nieħdu il-vot dwar it-test e hekk kif emendajnieh. Fada l-persuna vota favur fl-aħħar jiena 32 favur. U xaħat kontra. U żewġ l-astensjoni. Grazzi tassew. Issa, Jiena ser inċedi il-presidenza lil Pablo għaliex jiena ser ikolli nattend il-konferenza tal-Komissjoni dwar il-roadmap.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 l-eżaminazzjoni tal-programm tal-Unjoni sabiex jiġu appoġġati attivitajiet speċifiċi fil-settur ta' rapportar finanzjarju u l-auditjar għal periodu 2014-2020. Naddi l-kelma li l-kollega tiegħi is-sur Dimitri Stolojan. Grazzi, President. Nishtiq infakkarkom illi dan huwa rapport dwar il-programm 2014-2020 ta' madwar 5 miljun euro illi huwa qed jikkofinanzja tliet organizzazzjonijiet mhux governattivi illi suppost ser isegu il-gvernanza tal-standards tas-setturi tal-standards eh, internazzjonali tal-kontabilità u koll organizzazzjoni illi suppost illi qed tagħti konsulenza lill komissjoni Ewropea t-profti konsulenza dwar l-standards tal-kontabilità u wkoll dwar il-proċess tal loti tas seta illi qed jindirizza l komissjoni Ewropea sabiex jiġi jiġu adottati dawn l-standards internazzjonali ta' rapportar finanzjarju u kifet l-organizzazzjoni eh, tifoka f'kol fuq il-kwistjoni ta' gvernanza dwar il-setturi ta' l-standards fl-auditjar. L-emendi illi jiena eh, proponejt fl-abbozz ta' regolament propost mill-Kummissjoni Ewropea għandhom bosta punti ċentrali illi ħarġu mill-ewwel skambju ta' femittana u jiena nixtieq ngħidilkom ukoll illi hemm dibattitu estensiv diġà naħa tal-Unjoni Ewropea u dan jinkludi l-Parlament Ewropew dwar il-kwistjoni specialment il-kwistjoni tal-standards internazzjonali ta' rapportar finanzjari. Kena l-ewwel skambju ta' femiet Massur Filip Majstad illi kif tafu huwa l-konsulent speċjali għal kummissarju Barnier u l-missjoni tiegħu hija illi jiffoka fuq ir-reviżjoni tal-gvernanza tal-entitajiet tal-Unjoni Ewropea fis-settur tar-rapportar finanzjarju u l-kontabilità huwa l grupp ta' konsulenza li huwa l-konsulent tal-Kummissjoni Ewropea u koll il-Komitat Regolatorju tal-Kontabilità il huwa komitat fejn l-istati membri jiddiskutu il-proposta tal-standards ta' kontabilità u jieħdu deċiżjonijiet sabiex jagħtu seta' jew ma jagħtux seta' lil dawn standards. Dan huwa mandat, il-mandat ta' Sur Meċtad. Dak illi aħna qegħdin nipproponu permezz tal-emendi tagħna U għal-għannet illi nisbdu l-attenzjoni għall għarrija tal-grupp ta' 20 illi kull darba meta jkun hemm summit tal-grupp ta' 20 ikun hemm stqarrija dwar il-ħtieġa għal standards globali ta' kontabilità u konverġenza. Sfortunatament, kif tafu dan il-proċess ta' konverġenza mhux miexi daqshekk tajjeb daqs stennejna iżda aħna wkoll irridu nisbdu l-attenzjoni fuq dawn l-istqarrijiet illi jsiru mill-grupp 20. Issa għanna dan il-konsulent speċjali sur Filip Majstad għanna wkoll emenda fejn tajt li l-Kummissjoni Ewropea għandha tqis it-titjib tal-gvernanza ta' dawn l-entitajiet, dawn il-korpi, għabbażi ta' dak il serje proponi il-konsulent speċjali. Embosta emendi illi huma marbuta mal-atti id-delegati. Il-Kommissjoni il komissjoni il E, tippropona il tingħata seta sabiex toħroġ l-atti delegati sabiex dan jissostitwixxi il-beneficjarju ta' dan il-programm ta' kofinanzjament ma' beneficjarju ieħor. U aħna naħsbu illi din il-Kummissjoni Ewropea m'għandix tingħata din is-seta' u jekk ikun hemm kwistjoni sabiex il beneficjarju ġdid jew inkella wieħed ġdid jieħu post wieħed antik, il-Kummissjoni Ewropea trid tiġi eh, fil-Parlament Ewropew trid eh, tressaq din il-Parlament Ewropew u l-Kunsill proposti xirqa. Aħna wkoll proponejna emenda għaliex l-implementazzjoni ta' dan il-programm hija bbażata fuq programm antik li ġin fassar mill-Kummissjoni Ewropea aħna f'rapporti ta' dan it-tip qegħdin ukoll nipproponu illi kull programm ta' ħidma annwali koll għandu ikun ibbażat fuq analiżi konċiża tal-programm preċedenti Is-Sur Klint dejjem saħaq u tambar dwar din il-kwistjoni. Issa għanna kol numru ta' emendi illi huma marbuta ma' kompiti differenti illi aħna rridu illi ikolla il-Komissjoni Ewropea. Per eżempju, li nikkonsidraw ovvjament dan it-tip ta' dawn it-tip ta' dibattitu, dibattiti li kollha konna nqisu l-ħidma tal-konsulent eh, speċjali u xi kompiti preċedenti li ma kellix sissa l-Kummissjoni Ewropea l-ewwel kompitu li qed nipproponu permezz tal-emendi huwa ta' Marzu eh, 2014 sabiex ikonna l-ewwel rapport dwar it-titjib tal-gvernanza tal-EFRAK, il-konsulent speċjali għal-Kommissjoni Ewropea u koll erc il-Kumitat Regolatorju tal-Kontabilità. Ovvjament dan ir-rapport għandu iqis is-sejbiet tal-konsulent speċjali illi għandu skadenza għal ħedma tiegħu li jadik dik ta' Novembru 2013. F'Ottubru 2014 aħna qegħdin nipproponu lill kummissjoni Ewropea sabiex toħroġ bl-evalwazzjoni meħtieġa tar-regoli tal-ISS dinja xi ħaġa li ilha biex issir trid issir. Ovvjament sabiex toħroġ bi proposta ġdida sabiex tibdel dan ir-regolament jew inkella toħroġ b'regolamenti ġodda. U ovvjament ġala darba dan huwa programm illi kopri is seba snin mill-2014 sal-2020 bħassoltu għal dan it-tip. Dawn it-tip ta' programmi aħna nitolbu f'Ġunju 2019 sabiex il-Kummissjoni tressa l-Parlament dim il-Parlament u l-Kunsill rapport dwar il-kisbiet tal-anijiet tal-programm. Hemm żewġ emendi oħra Emenda minnhom hija dwar il-bord ta' supervizjoni ta' interess pubbliku li organizzazzjoni mhux governattiva illi hija nkarigata bil-monitoraġġ tal-gvern tal-gvernanza li tiġi mħarsa, jiġi mħares il-prinċipju ta' gvernanza tajba mis-setturi tal-standards tal-auditjar. U skont is-setturi tal-standards tal-auditjar u permess tal-emendi Tana? aħna nitolbu l-Kummissjoni sabiex tagħmel monitoraġġ tal-iżvilupp annwali fid-diversifikazzjoni tal-fondi illi ġi osservat għall-ewwel darba fl-2013. Fil-programm preċedenti, infatti, aħna kenna dan il-kompitu u b'sorta ħażina fl-2013 biss din l-organizzazzjoni setet Eh, setet eh, koll aktar fondi minn sorsi oħra u koll u koll minn eh, Federazzjoni Internazzjonali tal-Kontabilità. Fl-ħarnet kif tafu u aħna rridu niproponu, niproponu għadin l-emenda dan jot tal-programmi kollha 2014-2020 illi għandhom envelop finanzjarju inkluż illi dan l-envelop finanzjarju illi huwa miktub fil-proposta tal-Kummissjoni dan ikun wieħed indikattiv huwa wieħed indikattiv dispożizzjoni indikattiva sakemm jinstab ftehim dwar l-MFF 2014-2020. Dan kien il-kontenut tal-emendi tagħna. U jiena wkoll nixtieq ngħidilkom illi għada fil-għodu aħna ser ikollna dibattitu. Mħejji organizzat mill sur Sijat Kamal u jiena u kol ser nieħu sem f'dan id-dibattitu eh, fejn ġew mistiedna, esperti, minn bosta oqsma kontabilità, il-qasam akademiku fost l-oħrajn sabiex niddiskutu din il-kwistjoni tal-standards ta' kontabilità għaliex dawn huma kwistjonijiet importanti illi qed jiġu mqajma mill-kollegi tagħna hawnhekk fiħdan il-Parlament Ewropew. Kwistjonijiet dwar l-standards internazzjonali ta' rapportar finanzjarju u l-mod ta' kif l ta' l-interessi tal-Unjoni Ewropea jiġu riflessi jidru f'din il-ħidma ta' setturi ta' kontabilità. Suppost u koll illi fl-aħħar ta' dan il-xar jew iktar tard sa naraw programma sekretarjat suppost ikonna smieħ fuq l-istess kwistjoni dwar l-IFRS, standards internazzjonali ta' rapportar finanzjarju grazzi. Grazzi ta' sew, sur Stolojan. Issa, L-Onorevoli Sanchez Presedo, Good Morning, Urusadu Rab. Nodwa tajba. Ixħed rapporter sur il-Kadrawi. Skuza ruħu li ma setax ikun għawa diskussjoni tagħna għaliex huwa koordinatur fil-Kumitat ta' Trasport kellu imur jivota dal-ħodu u għal daqsan talabni biex naqra dan din id-dikjerazzjoni fismu. Jena nemmen li rapport ta' Stolean ser fi direzzjoni tajba. Jiena konvint li aħna għanna nsemmaw il-vuċi Ewropea biex niżviluppaw iktar dawn in-normi dawn għandhom jiġu applikati minn kulħadd u din hija xi ħaġa li aħna iġi naħdmu iktar fuqha u dan mhux il-każ issa. Fid-diskussjoni tagħna li aħna kena mas Sur Majstad, nemmen li rapport ta' Sur Stalejan jista' jitjieb fuq għatta punti. Per eżempju, ir-rwol taħt l-EFRAG u l-ASB kif għal sur majstad is-sitwazzjoni preżenti tal-EFRAG miex perfetta u ir-rwol u l-mandat tal-EFRAG għandu jiġi ikkjarifikat. X'inhu l-isfond ta' dan kollu? Kifet jiġi eh, kifet niddefendu l-interessi ġenerali tal-Unjoni Ewropea u l-accountability demokratika tal-membri. Jien kol ma nemminx li din is-sitwazzjoni tal-IFRS Dini hija norma li tista' tiġi approvata biss it-tini ħaġa, il-rapport jista jitjieb fir rigward tal-qafas finanzjarju. Kif aħna 58 eh, miljun euro ser jiġu ntużati? Kif eh, kemm minn dawn qed tikkontribwix l-industrija? biex konkludi nejt li nemmen li ċertu eh, riformi istituzjonali tal-EFRAG u tal eh, li SIB dawn huma meħtieġa biex jagħtu eh, IVA għall-2014-2020 u koll ir rekomendazzjonijiet u suġġerimenti għal riforma li ser jisiru mis-sur ma jistad iktar tardi din is-sena huma importanti ħafna.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 għan, memx xin zid fil-verita, iżda nishtiq najt li s-sur ma jistad jgħamil xolu mod tajab ħafna u jieħu xolu bis-serjetà ħafna. Il-Kummissarju Barnier irrit li s-sur ma jistad jagħti proposti prattiċi u qed naħseb jekk ideja tajba jew le li ma noqdux nistennew sa ma jiġu il-proposti ta' Sir Maħiċtat u nieħdu deċiżjonijiet issa mod partikolari fil-qasam tal-corporate uh, governance. Mm, Maġina li forsi xi affarijiet jistgħu jinbidlu tant. U jiena qed naħseb dwar il- um, laqat li edin tipproponu id-dati jekk dawn għandhom xikunu iktar restrittivi jekk intom fassaltu data għall-2014 ma nasibx li ser jisir wis sa sena 2014 ser ikun hemm parlament ġdid fis-sajf u mbagħad ser ikun hemm kummissjoni ġdida lejla ħar tas-sena. U l-idea hija din li nippruvaw naġġu xi ftit l-affarijiet iżda jiena naħseb li Filip ma jixtab ma jixtab ikun spiċċa l-proposti tiegħu sal-ħarifa għal daqstant irridu niprivaw nitrattaw ir-reviżjoni tal-corporate governance ma nafux kemm kem ser ikun hemm tibdiliet ta' kiżmien, iżda naħseb li jridu niprivaw nitrattaw kollox din is-sena u ma nipposponux l-affarijiet tas-sena d-dieħla. Issa fir-rigward tal-qafas finanzjarju għamilta ċara li ma tistax toħroġ bl-ebda ċifri definittivi għaliex il-perspettivi finanzjarji fuq medda medja ta' żmien għadhom ma ġewx finalizzati, iżda nissuġġerixxi dan għalfejn ma nimxux u nibdew naħsbu iktar fuq dawn is-snin li ġejjin, imbagħad meta jkollna idea fuq il-corporate governance u jkollna wkoll l-istituzzjonijiet li jkunu tfasslu saru, u mbagħad inkunu nistgħu niddeċidu fuq il-bqija. Forsi nistgħu nqasmu dan fuq perjodi differenti ta' żmien u naraw jekk nistgħu x'nagħmlu xi tibdiliet għaliex jekk aħna issa ser nifqu milli nirranġaw l-affarijiet jekk nagħmlu ammont issa naħseb ikun wis kmieni. Punt ieħor li huwa importanti huwa kif nistaw Nasumu li l-interessi Ewropej tal-SB jistaw jieġu diffizi b'mod aħjar mill-li kif ġew diffizi sissa fil-passat. Il-bord mux jgħid wis dwar dan. Ma miltux proposti prattiċi sissa u forsi għada la darba tkun iddiskutejt ma' Sur Kamal ikollok xiftit iktar idejat dwar dan iżda jiena naħseb li għadu wis ġenerali memx mwis mm, affarijiet hawnhekk u għalda sant il-problema hija din jekk aħna ser nżommu mal-problemi ġenerali mhux se niksbu wis. Issa sur Gigold fizem il ħodwar Naqbel ma' dak li għali is-Sur klients. Il-kwistjoni ġenerali li niddiskutu hawnhekk ta' spiss hija li jekk aħna nappoġġaw jekk iridu nappoġġaw ix-xogħol ta' Sur Majstad nkunu qegħdin naħdmu bil-kontra. Però jekk jaff naħdmu anke b'mod kontradittorju hawnhekk. Il-Parlament għamil ħafna dikjarazzjonijiet u għal l nies fil-passat u mux wis n-nies tawkas. Jiena nappoġġa dak li għal Wolf jekk irridu finanzjament eh, sekur għal seba' snin fl-istess jien forsi titratta ċertu tibdiliet fundamentali u għaldaqstant mhux qed nara għalfejn għandna noqogħdu mm, naġlu wis u din il-kwistjoni. Meta aħna jkollna iktar Impat, meta l-flus ikunu disponibbli, iva mbagħad nkunu nistgħu nagħmlu xi ħaġa biex ikun hemm tibdiliet strutturali għalfejn għandna nqogħdu naġġu l-affarijiet. Iva, intom tajtu rapport iżda tajt ir-rapport iżda għalfejn tittoqgħod tiġri daqshekk. Jena naħseb li għanna nistiednu li ċer tal-efrag student għal-istor ma jista dwar kollox, għanna diskussjoni interessanti ħafna u utli. U xinajdu dwar Sir Hogwarts, tal fej ma diskutux l-affarijiet miegħu, għandna nużaw dan il-perjodu ta' negozjati fejn mhux ċar eżattament liema maġġoranzi se jkunu favur ta' liema soluzzjoni u naraw jekk hux ser naqblu mal-proposta tal-Kummissjoni jew kif għalli sur klient morru għal sentejn jew inkella xi ħaġa totalment differenti. Naħseb li għanna nħallu din l-opzjoni eh, miftuħa l-issa. nitlu iktar fid-dettal f'dan id-dibattitu u inti sur Starlan taħt t-mexxija tiegħek għandna nistiednu lil diretturi tal-Efrag u li sur Hogefors biex niddiskutu l-affarijiet hawnhekk fiktar dettal biex bekk dan id-dibattitu ikun iktar ħaj. Ma naħsibx li aħna f'daqqa waħda għandna nitfaw dan fuq is-sur Majstad billi um, um, nippermettu li l-flus joħorġu wissu kmieni. Xinajdu dwar il-budget tal-2014 l-ammont u involutu għu ħafna meta mqabbel ma' dak li qegħdin investu fil-autoritajiet finanzjari ta' supervizjoni l-Eurostat, nitkellmu dwar ħafna ħafna flus hawnhekk u għal daqstant mhux qed nara għalfejn aħna għandna noqogħdu niġru wisq mingħajr ma jkun għandna rrispondejna għal ċertu kwistjonijiet importanti fil-Parlament. Grazzi. Aħna isser namlu smieħ flekon. Xtaqt nejdilkom dan biex natikom ideja ta' xser jisir. Issa naddu għassur. Għal-kelim li jmiss. All thanks the rapporteur for this report. He is a... Eh, Sur Kamali ringrazzja il-rapport il-rapport tiegħu u grazzi wkoll tal-liġi sur Majstat um, ftit ġemat ilu flaqa tal-lekon u tatna indikazzjoni tajba ta' x'inhu l-mandat tiegħu x'inkludu x'ma inkludix. Ir-rapporter qal li l-impenn tiegħu huwa saħa il-sistema globali finanzjarja għal din ir-raġuni fil-fatt is-sur Kamal mhuwiex konvint li li kunem ċertu accounting standards ser jistabilixxi uh, u jipprevjeni minn iktar kriżi u għal daqstant hemm bżonn ta' dibattitu li jsir fuq din il-kwistjoni u waqt li s-sur Kamal u s-sur stolejan ser jagħmlu diskussjoni għada fl-10 ta' filgħodu fl-ESP 5 2 Aħna rridu naraw eżattament ikirdux il-modell Ewropew jew Amerikan tal-accounting jekk huwiex possibbli li jkun hemm konverġenza ta' dawn it-tipi differenti ta' accounting. Is-sur Kamal jemmen li aħna qegħdin f'sitwazzjoni issa fejn l-istandards tal-accounting Eh, saru wis konfuzi. U dan ifisser li l-investituri sempliċement ma jemnux dawn l-accounts auditjati ta' ħafna banek. Illum hemm artiklu fil-Financial eh, Times li jgħid li round ieħor ta' stress test għandu jsir fuq il-banek Ewropej biex bekk inkunu nistgħu nifmu aħjar kemm hemm shortfall kapitali u kemm kbir dan ix-shortfall. L-istress test huwa importanti ħafna għaliex dawn ser jagħtu opinjoni ġusta tal-balance sheets tal-banek. Elementi emendi tas-sur Kalmal ser ikunu bej wieħed fuq din dawn il-linji u ser jippruvaw iżidu mhux ixekklu il-proċess, jgħinu fil-proċess u huwa jispera wkoll li s-sur ma joħroġ ċertu proposti li għamlu sens. Nixtiequ naraw il-mandat ta' Sur Majstad biex inkludi mhux biss assessjar tal-istrutturi tal-gvern li hemm bħalissa iżda wkoll biex ikun hemm review iktar fundamentali tal istandard infuso. Ija ħasra li sur ir-review ta' Sur Majstad, ir-review tal-IAS regulation u wkoll ix-xogħol tal-IASB fuq dan il-qafas konċett ma jikonċidux mal-program eh, ta' finanzjament. Jemmen u koll li jianalizza janalizza l-Financial Accounting Standards għaliex minnar dawn l-standards dawn l-accounts mux ser ikunu ta' min jorbot fuqom. Grazzi. Grazzi, Surya Pink. Issa nadil kelma li kommissjoni. Signora Miller. Grazzi. Mikrofonu għal-kellima. Iva, għanna problema ta' timing għamnek, dan mhuwiex l-ideali. Aħna għanna din il-proposta u dimna li idealment dan isir qabel ħarta ta' sena biex nkunu nistgħu nassiguraw li jkun hemm finanzjament għal beneficjarji kif suġġerit fil-proposta l-finanziament uh, Ewropew huwa mm, sinifikanti ħafna madwar 20% tal-budget tal u fir rigward il-kontribuzzjoni wara l-2014 dawn il benefiċjarji ser ikollhom ċertu problemi. U l-standards tal-accounting Ewropew l-IFRS per eżempju ser ikollu ċertu problemi u koll jekk aħna ma natux dawn il-mezzi għal l-standard setters biex jagħtu um, standards tajbin u jekk ma natux lanqas finanzjament għal kummissjoni biex tagħti opinjoni li fil-fatt kun tagħmel sens. Jekk ma nagħmlux dan ser ikolna problemi għal san xridu nagħmlu. Rapporter qed jenalizza dawn il-kwistjonijiet kollha dwar governanza, influenza Ewropea, kontributi, u kol l-interessi Ewropej u se jagħti l-konklużjoni tiegħu fl-aħħar ta' Novembru u mbagħad. Is-Sur Kamal, kif qal is-Sur Kamal, Iva, ovvjament, huwa importanti nanalizzaw l-istandards infushom il-kontenut ta' dawn l-istandards, mhux biss dwar il-governanza. U dan l-aspett tax-xogħol fil-fatt mhuwiex parti mill-missjoni tal sur ma jixtat tista servizzi tal-Kummissjoni il-DG Internal Market din l evalwazzjoni tal- l e Regulation li se tanalizza l-kontenut tal-standards u għal darba r-riżultati ser jkunu disponibbli fl-2014. Għal-daqstant aħna rridu naraw x'numa dawn il-fatturi kollha u fil-Kummissjoni aħna naħsbu li jekk aħna ma nistawx inżommu il-finanzjament għall-inqas għall-2014 il-beneficjarji ser ikollhom problemi serji ħafna biex ikomplu jipproduċu standards ta' kwalità. Grazzi. Grazzi, issa nixtieq ngħidu l-kelma li rapporter Sur Stolian. Grazzi. L-ewnet dwar il-financial envelope li miex bis kwistjoni eh, ta' dan il-programm, iżda hija wkoll kwistjoni għal programmi kollha li għandhom l-envelopes finanzjarji għal 2014-2020. Jiena tnajem din il-kwistjoni Għajem ta' bosta drabi fekon din il-kwistjoni u x'ser jiġri jekk sal-aħħar ta' din is-sena ma nkunux qbilna fuq l-MFF. Mbagħad wara skont it-trattat tagħna l-2014 ser jirċievi wieħed minn seba' envelop finanzjarju għal mill-2007-2013 u iżda l-problema kbira hija din li l għanijiet l-attivitajiet li aħna qegħdin nikko finanzjaw ser jibqa' għaddejjin fl-2014 għabbażi tal-programmi kollha u mhux għabbażi ta' programmi antiki u mhux dawk ġodda. Iva, mhuwiex ix-xogħol tara hawnhekk li solvu din il-kwistjoni u għax-xogħol tal-Presidenza li tagħmel dan, il-Presidenza tagħna. Ta u jekk jiena fimt sewwa il-messaġġ li rċivejt ftit ġranet ilu, il-Kunsill mhux ser jagħti il-finalizzar tan negozjati fuq kwalunkwe programm li fih l-envelop finanzjarju sa ma l-MFF ma tiġix konkluża bejn il-Kunsill u l-Parlament Ewropew. Iżda, din il-kwistjoni ser tiġi solvuta fuq livell ta' presidenza kif aħna ser nimxu il-qudiem ċertu programmi li għandhom jinkludu l-envelop finanzjarju. Ovvjament, Meta aħna nkunu qegħdin niġġudikaw il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea dwar dan il-programm, aħna meġiet ikonna f'moħħna dak li rridu niksbu. Jekk aħna rridu nibdlu il-kontenut ta' l-accounting standards, din hija kwistjoni li ovvjament sabiħa ħafna li tiddiskutija hemm ħafna problemi dwar il-kontenut ta' dawn l-accounting standards. Iżda min-naħa l-oħra, irridu nifmu li l-accounting setters huma indipendenti u għal daqstan taħna għanna din il-problema irridu l influenza dawn l-accounting setters permezz dawn l-organizzazzjonijiet li aħna qegħdin niffinanzjaw organizzazzjonijiet li mandomx id-dritt li influenzaw l-attività tal-accounting setters. l-organizzazzjoni speċjali tagħna għandha dritt li tipproponi l-Kummissjoni Ewropea biex taċċetta jew ma taċċettax accounting standard Ħafna dibattiti li ġa saru Pero xorta waħda nanżommu f'moħna li jekk aħna nkunu li, li jekk aħna rridu li f'suq globali finanzjarju rridu standards tar rapportar finanzjarju li jiġu aċċettati, dawn allura dawn l-standards għandhom jiġu jistati jagħti minn organizzazzjonijiet indipendenti. Inkella, Ovvjament, l-Unjoni Ewropea jkollha tistabbilixxi l-accounting setters tagħha biex tagħmel accounting standards li jkunu differenti meta mqabbla mal-istandards Amerikani jew dawk Ġappuniżi. Jew inkella xi standards oħrajn ta' pajjiżi oħrajn. Li mhuwiex lan li huwa segwit minn Grupp 20 il-Kummissjoni Ewropea, l-Parlament Ewropew u l-Kunsill Ewropew. Għal daqstant, diffikulta tagħna dwar dan ir-rapport huwa kif inżommu bilanċ ġust bejn ix-xewqa tagħna li ninfluenzaw l-accounting setters u l-proċess tiegħu u li proteġu l-indipendenza ta' l-accounting setters. dwar il-timetable ta' dan il-rapport. Jena kelli diskussjoni ma' shadow rapporters. Jena naħseb li għandhom raġun. Jekk is-sur majstad għandu data ta' skadenza Novembru tal-2013 biex jippreżenta il riżultati ta' xogħol tiegħu, ovvjament, normalment, aħna naraw ir-riżultati tax-xogħol tiegħu ninkorporaw fir-rapport tagħna u għaldaqstant jiena m'għandi l-ebda problema li nipposponi data ta' skadenza l-emendi iżda dan għandu jkun mhux ix-xogħol tiegħi iżda x-xogħol tal-koordinaturi tal-ekon. Jiena favur li nipposponu. Sa meta ma nafx, irridu naraw, dan jiddeċiduh il-koordinaturi, fil-laqa tal-koordinaturi, għaliex dan il-rapport. Ġi, mħabbar, bħala rapport ta' priorità fiħdan batch ta' 60 rapport li hu marbut mal-MFF 2014 2020. Uh, eh, regarding... Grazzi, Stur Estolajan. Eh, L-iskadenza tal-emendi hija 23 ta' Mejju. Imma ħanaraw jekk ikun xem xi bidla fil-laqa tal-koordinaturi li jmiss. Eh, jiena tissuspetta illi eh, l-emendi ħan fuq fil-17 ta' Ġunju il-votazzjoni fl-ikon titħol fit-8 ta' Lulju u il-plenarja tkun fis sezzjoni ta' Ottubru. Għanna ħafna ħin, e, imma e, ħanaddi għal punt 7 u punt 8 tal-agenda laqat għanna il-ħin. Għanna mela, il konstituzjoni tal-emendi il-punt seba l-emenda ta' regolament numru 994 ta' 98 u l-applikazzjoni tal-artiklu 2 u 93 ta' trattat li stabilixxi il-Komunità Ewropea dwar ċertu eh, kategoriji ta' għajnuna statali u regolament 1370 fuq il-servizzi ta' trasport tal-passiġġieri pubbliċi bil-ferrovija u bit-triq u anka l emenda ta' regolament sitta ħamsa disa tal-1999 illi titkellem fuq ir-regoli dettaljata l-applikazzjoni tal-artiklu 93 ta' trattat. l onet ħanaddi il-mikrofonu lil sur Dorfman li huwa il rapporter tal- tal-ewwel rapporter, mhux qed nara li xedew rapporters Eh, imma qed nara xi eh, kelliema oħra ma jiena ħanbidel l-ordni mbagħad tal-kelliema ta' wara l-Onorevoli Kuta sumbat forsi u eh, wara il-Pitkajnin. Grazzi, President. Irċivejna l-emendi mill-kollegi tagħna u uh, ħarisna lejhom, ingrazzjakom tagħhom il-xol huwa kostruttiv jekk inħarsu lej l-istampa ġenerali u l-opinjonijiet mill-gruppi uh, differenti f'din il-kamra naraw li hemm ħafna affarijiet li nistgħu naqblu fuqhom se nkun fil-qosor fil-fatt u nista' nifoka fuq biss il-punti ewlenin. Aħna għamilna proposta ta' kompromess li timxi f'din id-direzzjoni eh, fuq l-eżenzjonijiet tal-għajnuna statali ħajkunu bazati fuq għanijiet politiċi li aħna għadin inwaqfu bħal dik tal-istrateġija tal-2020 l t ġifiri marbuta mal dik l-istrateġija mbagħad għandna wkoll l-sports li huwa fuq livell amateur illi jista' anka jkun attività ekonomika f'ċertu ċirkostanzi partikolari imbagħad hemm ir-rwol ta' din il-Kamra fir-rigward tal-labozzar mill-ġdid ta' dan mhuwiex l-aktar uh, ħaġa importanti, mhijiex l-aktar ħaġa importanti fil- Però rridu nkunu involuti aħna fil-teħid deċiżjonijiet skont it-trattat. L-istess japplika għall-artiklu 10 tal-proposta. Hawnhekk ukoll il-gruppi kollha huma favur eh, tal-proposta ta' soluzzjoni mhux fuq il-kussjoni tal-mertu e, e, Hawnhekk li għandna mhuwiex e, mhijiex proċedura ta' ko-deċiżjoni imma għandha tkun proċedura ta' ko Jekk aħna ħan nimxu mal-proposta tal-Kummissjoni f'dan ir-rigward allura dan ifisser illi ir-responsabilta tagħna eh, tkun anka marbuta mal ezenzjonijiet eh, fi grupp, un batem u sotto rapporti oħra fejn il-koll eh, oqs moħra fejn il-kollegi talbu li kunem uh, u kol deroga mill-regoli li għaw l sigurta fl-enerġija, per eżempju, huwa wieħed mill-eżempji mill-edukazzjoni soċjali, taħriġ uh, tal-atleti żgħar għall-sport professjonali. Fuq dawn qatt ma hemmx kompromess. Issa naraw jekk nistgħux indaħlu anka dawn l-oqsma wkoll dak kollu li għandi xi ngħid uh, uh, fuq dan fuq dawn l-emendi. Naddi il-mikrofonu il uh, surkutas li huwa xedow rapporter minn fuq iż-żewġ rapporti mill-grupp ta' soċjalisti nirringrazzjakom jiet il-kallimi għal xogħol tajjeb tar-rapporter fuq iż-żewġ dossiers anka Eh, tal-li eh, eh, meċċajtu l-qoddim id-data biex ikonna l-votazzjoni fil-komitat qabel il-laqa tal-Kunsil tal-29. U dan forsi permettin li konna anka influenza fuq id-deċizjoni li ħadd ittieħed fil-Kunsill. Jiena eh, tajt eh, l-emendi għal żewġ eh, rapporti fiż-żewġ rapporti fil-rapport ta' Sul Dormen naqbel ma' rapporter li nżommu l-kompetenzi tagħna bħala Parlament fir-rigward tal-artiklu 9 fuq ir-regolament. il regolament Eh, tal-2007 tal-Parlamentu tal konsil u anka dak ta' ottubru tal dak li għandu ma' eh, xaqsam mal-servizzi eh, ta' trasport tal-passiġġieri 1370 Jiena anka għamilt uh, l-emendi biex nsaħħu il-pozizjoni tar-rapporter uh, eh, il-88 u 86 għamilt emenda u kol fl-artiklu wieħed tal-regolament tal-Kunsill eh, daħalt is-servizzi soċjali u tal-edukazzjoni u dawk li ma jidaħlux profit, rajt il-lista anka ftit qabel il-votazzjoni, rajt li il-rapporter kien qed iqis dawn fil-proposta ta' kompromess tiegħu issa fuq ir-rapport tal-Sinjura Pitikajnen rajt li huwa importanti li fil-premessa insemmu il-riżoluzzjoni eh, tal eh, ta' jannar tal-2013 eh, dwar l-għajnuna satal, il-Parlament ġa għal għandu bżon li jkun hemm l-informazzjoni minnaħa tal-Kummissjoni għal parteċipanti tas-suq jekk jekk uh, ma jkunx hemm biżejjed uh, informazzjoni disponibbli għalihom. Dan għandu jibgħat messaċċar ċar lil kunsill illi l-Parlament Ewropew qed jappoġġa lil kummissjoni fuq din il-kwistjoni li hija waħda importanti u anka għamil xi emendi oħra li jiena nħoss li qegħdin isaħħu il-seta tal-Kommissjoni hawnhekk qed nitkellmu fuq 33, 35 u 38. Il-flaħarnet, eh, jiena ħerqan li konna laqa tal-Shadow eh, Rapporters anka biex insibu l-soluzzjoni għal-kompromess, u anka kikun hemm bżonn insibu kompromessi aħjar. Grazzi ħafna lil Sur Kutas, naħseb issa Sinjura mm, Pitikajnen waslet, jekk qed nara tajjeb, u għalhekk naddula il-mikrofonu għaxija il-rapporter ta' eh, wieħed minn dawn ir-rapporti. Thank you very much and again. Grazzi ħafna. Żewġ rapporti f'żewġ komitati differenti. Eh, għalhekk jiena għamur eh, e, direttament fuq din l-għajnuna statali ħan semmi xi kommenti dwar l-emendi li eh, għamilt li jidru li musa joħolqu problemi. Jiena fil-fatt ma proponejċ emendi għax rajt illi e, eh, il-Komissjoni kienet iġamlet xogħol tajjeb ħafna waħedha fuq dawk il kussonijiet li jridu jitqisu u kienu kussonijiet marbuta mal-prinċipju kif qed l-aħħar darba hemm eh, approċċ għal eh, miżuri li qed proponi il-Kummissjoni biex intejbu l-effettività tal ajnuna tal-kontroll tal ajnuna statali u nippermettu li l-Kummissjoni biex tikkonċentra fuq il-każijiet li jkunu każijiet kbar u importanti biex nasikuraw li jkun hemm uh, funzjoni tajba tal-suq wahdini meta wieħed iqis li jkunu qegħdin tużaw il-flus minn ħala it Elementi qegħdin jippruvaw jiċċaraw xi aspetti ta' din il-proposta fuq livell naqra aktar in ġenerali aħna napoġġaw l-ideja li natu l-Parlament uh, aktar wol ċar fil-qafas il-ġdid għal-kem Eh, nifmu il-kol kem aħna illi fil-qafas tal-trattati il-attwali mannix rwol uffiċjali f'dan ir-rigward. Eh. Però il-Parlament għandu u jista eh, kollu rwol aktar Eh, importanti f'dawn il-żewġ eh, kustjonijiet eh, anka minħabba l-pozizjoni tiegħu fir rigward tal-kostitwenti tal-votanti tiegħu. Eh, u eh, eh, fuq kussjoni importanti bħala jnuna statali. Il-fat li l-Kommissjoni, il-seta tal-Kommissjoni li tista tagħmel sanzjonijiet, aħna napoġġaw dawn ikunu proporzjonati skont il-sitwazzjoni, skont il-każ partikolari l-amenda 36 u 37 dwar il-multi li tista' twaħal il-Komissjoni L-emenda marbuta ma' dan hija waħda li nista' nappoġġja anke l-punt li qal eh, il-kollega Epnik dwar anka il eh, dwar il-fatt li għalkemm nilqaw il-, eh, il, il il-proposta għandu jkun hemm dritt anka għal partijiet terzi li jirrikorru uh, għal eh, ġustizzja jekk ikun hemm bżonn. Dan għandu jkun ċari b'qaċar anka fil-ġejjieni u jiena żgur li l-Komissjoni wkoll eh, ma dan taqbel kif qed tisimgħu m'hawnx kwestjonijiet jew problemi kbar ħafna marbuta mar-regolament u għalhekk jiena ħan ipprova sal-ġimgħa sal bidra ġimgħa diħla jkun li emendi ta' kompromess biex il-tekst ikun aktar ċaru li u biex tikkuntenta lil kulħadd nirringrazzja lill-Sinjura Piti Kanen fisem l għaldem mhux qed nara lil ħadd laqas fisem il-ħodor u għalek jiena ħanaddi il-mikrofu nu lil sor Epi li huwa xedu rapporter ta' żewġ rapporti. Eh, Sur President jina fi sem li CR u anka sem għal eh. u mux fisem l-għaldew il-ħodor. Mid-dera da ma interessom, ma t-interessom il-politika tal-kompetizzjoni, jiena mħasseb dwar il-modernizzazzjoni tal-għajnuna statali li applikabli eh, għal żewġ fajz. ġifiri derogi u l-esklużjonijiet nifem u napoġġa li għandu jkun hemm aktar eh, irfinat imma eh, dan m'għandux ikun għan tal-ġi ma nix neżentawx ħafna eh, attivitajiet eh, Eh, specialment fir rigward ta' kumpani li jistaw jikontrepuxxu għal reġim tal-istat, għalek aħna nanqodu attenti biex nilimitaw il-possibilità li ċittadini individwali li anka jilmentaw. Tiġa hemm bizzejiet checks biex wieħed eh, jagħmel l-ilmenti u ma nix nollu il-threshold dwar il-regolament ma nix inżidu kategoriji oħra fil-lista li tiġa hemm barra li qegħdin nagħtu derogi fiktar setturi għax inkella dan ħajoħloq konfużjonijiet eh, fejn eh, jista' jkun li diġà hemm kopertura għal ċertu eh, kategoriji u kun aħjar li naraw li dak li għandna jkun ċaru li qed jiffunzjona tajjeb fuq l-istess linji jina ma naqbilx u koll ma l-esenzjoni e, tan notifika fejn hemm proġetti li huma kofinanzjati mill-Unjoni Ewropea jiena nara perikoluża illi wieħed jaqbatu jiddeċidi li dawn ikunu tiġa qegħdin jikkonformaw mar-regoli tal-għajnuna statali għalhekk jiena nixtieq li l-emendi ta' kompromess ikun hemm diskussjoni serja fuqhom. Grazzi ħafna l-sur Epping mux qed nara li l-ebda membru tal-ġiwi u għalekka ma nafx il-Komissjoni t titkellem. Uh, thank you. We don't have any particular comment. Mannix kommenti partikolari, uh, kull ma għal iż-żewġ fajz qed jiġu diskussi fil-Kunsill dal-għodu stess u anka lejla. U nisperaw dan din kull ħarlaqa fil-Kunsill u aħna ovvjament ħanqisu l-kommenti kollha um, illi saru hawnhekk f'din il-Kamra fil-Parlament. Grazzi ħafna lis-Sinira Melo u nagħti il-mikrofonu lir-rapporters Il-sur Dorfman l ewel Grazzi ħafna. ma naħsibx għandi bżon inżit wis. Um, il-kollegi u shadows tiġa eh, tawna l-emendi għalunna xini l-opinjoni taħħom u jina għalek għani prova naħdem b'dan l-affarijiet li tiġa għandu napoġġa nappoġġa eh, dak il-qal eh, sur kutex dwar li wieħed għandu jivvota kemm jista' jkun malajr biex ikonna impatt anka fuq id-deċiżjoni li mbagħad tittieħed fil-kunsill. Il-Sinjura Pitikanen, grazzi tal-kommenti Kifet tiġa ħaniprofa ikolli il-lista tal-kompromessi eh, sal-bidu tal-ġimgħa għad-dieħla biex ikun sagarawa il-Shadow Reporters. Nirringrazza l eh, Sur Dorfman u Rapiti Kajnen il-laqa ta' Shadows se tkun fit-13 ta' Mejju eh, fil-komitat tagħna na' fil-20 ta' Mejju il-votazzjoni ħatkun fil-plenarja fis-sezzjoni ta' Lulju naħseb issa wasanna fil-fatt fit-tmiem tal-sezzjoni ta' dalodu u inkomplu bil-punt disa tal-agenda tagħna bid-dialogu mal-President eh, tal-Eurogroup fissatej, fissatej, fl-istess kamra. Grazzi ħafna.